Pero dak li huwa previst tal-ħruġ mill-kontratti. Dawn affarijiet li qegħdin insuhom issa ma jfissirx li aħna aktar orrif milli konna dak iż-żmien imma tallimna mill-esperjenza. Dak u dak li jfisser grazzi għandna proposti ta' riżoluzzjoni fuq dan il-punt ħanivvutaw fuq dawn l-affarijiet għada. Naddu għal punt li jmiss ir-rapport tas-sur Peterli. Ewropea komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar azzjoni kontra il-kanċer sħubija Ewropea. Eh, jibda s sur Peterli, erba' minuti. Gospod Predsednik, Gospod Komissar. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, Signuri. B'dan ir-rapport aħna qed nieħdu pass politiku kontra problema ewlenija fl-Unjoni Ewropea. Il-kanċer qed jinfirex mod rapidu u hemm terza ċittadini qegħdin friskju. Jiena kontet li fil-bidu ta' dan il-mandat ma kellniex għalfejn noqogħdu seħu lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jieħdu l-passi bażiċi biex jiġildu biex jieħdu l-passi bażiċi biex jiġi miġilda din il-marda. Però hemm il konklużjonijiet tal-2008 u kien hemm is-ħubija wkoll tal-ġida kontra il-kankru fl-2009 u rapport fuq din il-ħaġa qed nitkellmu f'dan ir-rapport qed nappoġġaw waħda mill-miri l-aktar ambizjużi tal-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri illi naqsu l-inċidenza tal-kanċer baxra fil-mjas saċar snin. Kien hemm eh, riżoluzzjoni fuq l-istrateġija eh, tas saħħa ta' bel 2008 u l-2013 għedna li għanna nġildu biex eh, ikun nħarsu s-saħħa ta' kulħadd u naħdmu fuq il-prevenzjoni kontra l-kanċer. Ija ta' tħassib li bħala medja l-pajjiżi jinvestu biss 3% tal-budgets tas-saħħa tagħhom fil-prevenzjoni. Din iċ-ċifra wieħed jista' interpreta bħala żball fl-istatistika ma dan ifisser li l-politika tas-saħħa fl-istati membri ma tinkludix il-prevenzjoni kemm suppost. Hemm bżonn li nbidlu l-ħsieb, hemm bżonn li jkun hemm bidla fl-approċċi tekniċi u finanzjarji. Ġew muri li jekk wieħed isib il-kanċer kmini jista' jnaqqas il-mortalità. Il-kelma l-oħra u l-enija li għandna hawnhekk dan il-rapport ir n-ugwaljanza, mħafna n-ugwaljanza, l-aktar ħaġa urġenti, msejħa il portira tal-ħadejt bejn il-punent u l-valda għandu xaqsam mal-vitmi tal-kanċer kem għandhom probabilta li jqpaw ħajjin. U hemm differenzi bejn l-istati membri. Differenzi fir-rata ta' suċċess li wieħed jikkura il-kanċer eh, teżisti anke fl-intensità tal-kura, il-kura paljattiva u r-riabilitazzjoni tal-, tal persuni morda bil-kanċer. L-Unjoni Ewropea għaz biss toħlom milli hemm daqstant għabżid bel stati membri xi stati membri għandhom programmi nazzjonali oħrajn le. Hemm differenza wkoll fil-ġbir ta' dejta l-istatistika fuq il-kanċer. L-Unjoni Ewropea għandha biss lażla li toffri miżuri ta' għajnuna skont it-Trattat ta' Lisbona. Ridu nofru approċ koordinat u organizzat tajjeb f'dan il-livell biex niġildu kontra l-kanċer. L-iskambju tal-aħjar prattika mhux ser isir jekk ma jkunx hemm istituzzjonijiet Ewropej li jixprunaw dan il-proċess. It-tieni approċ huwa sħubija. L-approċ ambizjuż tal-Kummissjoni nistgħu nilħuh biss jekk naqdu l-isforzi tagħna b'mod orizzontali u mod vertikali. Il-prekondizzjoni hawnhekk hi illi il-kanċer il kanċer jiqpa fuq l-agenda politika tal-istituzzjonijiet Ewropej u dawk nazzjonali rabtiet fil-qrib bejn it-tobba u l-pazjenti mhix biżejjed u għadmirtana li nikontribwixxu biex ikun hemm sħubija politika qawwija biex ikun hemm politika illi eh, toffri imbuttatura biex ikun hemm aktar dinamika li timxi malaj fir-Reġjun Ewropew fuq dawn l affarta hawnhekk nixtieq nisaq fuq il-kwistjoni tar-riabilitazzjoni tal-pazjenti tal-kanċer. Bżolli nagħtu aktar attenzjoni għal rebiħa f'din ġida kontra l-kanċer. Dan m'għandhomx jiġu stigmatizzati jew mixuta fil-ġemp għandhom jiddaħlu jerġgħu jintegraw ruħom fil-ħajja fil soċjali u jirġew komplu bil-karriera tagħhom. Nixtieq ningrazzja l rapporters shadow rapporters u kull min hemm f'dan ir-rapport tal-lajnuna. Grazzi l komissarju President, Honorable Members. President, Membri Onorevoli, Jina bi pjaċir qed nara li l-Parlament għadu entużjast u għadu jappoġġa x-xogħol tal komissjoni fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kanċeru tal-kontroll ta' din il-marda. Jina napprezza l-isforzi li saru fit għal dan ir-rapport, mod partikolari x-xogħol li sar mir-rapporter is-sur. Peter Le azzjoni qawwija fuq livell Ewropew jista' jkollha effett qawwi fuq livell nazzjonali, lokali u reġjonali dan jisħaq il-potenzjal ta' subija Ewropea biex titieħed azzjoni kontra l-kanċer. Suċċess tal-sħubija tiddependi fuq is-sema attiv tal-sħab differenti li sawruha sissa, l-istituzzjoni professjonisti tas-saħ NGOs, organizzazzjonijiet u rappresentanti tal-industrija ħadu sem fitħejja ta' proposti konkreti tal-azzjoni illi ehm, għanda titfassal sal-aħħar tal-2013. Wieħed irid jara imma jekk dan il-mezz ġdid ta' kooperazzjoni ser iwassal għal aktar kooperazzjoni sostenibbli biex wieħed jindirizza din il-marda. U ċerta jiena sinċerament minn qalbi nittama li jekk jsir lan u li niksbu miri aktar fit-tul u sabiex namlu użu aħjar ta' rizorsi disponibli. Jiddependi fuq l-impen tal-isħab kollha u ovvjament fuq li jkun hemm kontribut finanzjarju kif xieraq. L-appoġġ tal-Parlament tal Ewropew għal finanzi ħajġu dedikati għal dan il-għan fil-budget li huwa kruċjali. ħafna aspetti tiġat tqisu fl-iżvilupp ta' sħubija għabbażi tal-komunikazzjoni tal-Kommissjoni. L-isħubija għandha ħames sissin. L-ewwel net hemm il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tas-saħħa fosthom illi nippromovu l-kodiċi Ewropej kontra l-kanċer, l-screening u diagnosi bikrija li għandha lan illi kun hemm implementazzjoni aħjar tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsil fuq l-screening tal-kanċer skambju tal-aħjar pratika fil-kura ta' din il-marda, kooperazzjoni u koordinazzjoni fil-riċerka u wieħed ukoll joħroġ dejta fuq il-kanċer li wieħed jkun jista' jqabilha. Ħidmew l-enja ta' din l-istudja ser tkun biex l-istati membri jtejbu l-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-pjanijiet tagħhom fuq il-kanċer sa meta din isħubija eh, taddim il-proċess kollu taħħa l-istat membri kollu supposti kollu pjanijiet integrati fuq il-kanċer. Xi azzjonijiet ħajibnu fuq l-azzjoni fuq xogħol tajb sar sissa azzjonijiet oħra se jkunu jeħtieġu naqra aktar għajnuna. L-Kommissjoni lesta li toffri l-għajnuna kollha meħtieġa. Barra minn hekk il s-sert tkompli bil-kollaborazzjoni tagħha fil-qrib mal l-Aġenzija Internazzjonali għal riċerka fuq il-kanċer biex tikkontribwixxi din fl-isħobija. Nkellem fuq il-mira ġenerali li niżguraw li jkun hemm integrazzjoni aħjar tal-aspetti ta' saħaf l-inizjattivi tagħna kollha ta' politika. Affarijiet li jiena ħnaħdem fuq mal kollegi l-oħra fil-Kummissjoni u aħna ser inkomplu naħdmu mm, billi nafsu fuq il-prevenzjoni bħala parti mill- ġrida kontra il-kanċeru bħala aspet li jiddetermina is-saħħa. Għankomplu naħdmu bir-riżorsi li naħdmu kemm nistgħu anke jekk għandna rizorsi limitat, u ningrazzja lill-Parlament Ewropew għall-appoġġ tiegħu. Grazzi. Naddu għal-gruppi issa għal soċjalisti għal-minuta u nofs. Is-Sur Parnjo. Is-Sur President, Sur Komissarju Dalli, huwa għawa kbira li dalla bosta rapport kif ġi prezentat missur perle eh, jindirizza l-linji gwida tal-komunikazzjoni tal-Komissjoni u jispira r-rizoluzzjoni tal-Parlament tal-10 ta' april 2008 fuq il-ġida kontra l-kanċer fl-Unjoni Ewropea. Permettili li nappoġġa l-mira tal-Isħubija Ewropea li l-Komissjoni Ewropea ħasbet għalija biex ikun hemm ġdida aktar effettiva kontra l-kanċer kemm fil xaqsam mal l-importanza ta' screening bikri, mudel ġdid ta' prevenzjoni tal-kanċer u fuq kollox tnaqqis tal-inugwaljanzi fih dan l-istati membri. Jiena naqbel ma tħassib u il liġi eh, espress fih dan il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u fil-rapport najprosit l sur Peter li għaxol li għamel fit tfassil tal-rapport jew il-proposti ta' kompromess li saru biex Eh, jiġu indirizzati l-emendi differenti. Bħala xedaw rapporter għal grupp tal-SND, xtaqt nisaw fuq dal-kwistjonijiet li ġejjin l-ewwel net iż-żieda ta' mwiet kull sena marbuta mal-kanċer marbuta ma' espożizzjoni għal aġenti karsinogeniċi fuq il-post tax-xogħol u l-intejbu wkoll eh, l-informazzjoni li tingħata lil eh, vitmi tal-kanċer naraw li wkoll sustanzi karsinogeniċi Eh, Iridu jiġu projbiti permess regolament REACH hemm sustanzi eh, kimiċi illi eh, għanna nirregolaw fl-Unjoni Ewropea. Irid ikun hemm definizzjoni komuni ta' diżabilità din tista' tinkludi wkoll il-persuni li jibatu mill-kanċer jew mart kroniku. Allura dawk huma l-punti tagħna nappoġġaw dan l-abbozz tar rapport. Grazzi ħafna l-Sur Parnio. Issa fissem il-grupp tal-Alde, il signura Parvanova. Thank you, Mr. Grazzi ħafna Sur President, Sur Komissarju, eżis kollegi l-ewel net, nixi Najt prosit l sur Peter li għal dan ix-xogħol jagħmel fuq dan ir-rapport biex jizgura li ġlida kontra l-kanċer tieqa priorita u linja fuq l-aġenda tas publika pubblika m'hemmx bżonn un tennu ċifri nafu ser ikunu l-ispejjeż eh, soċjali, ekonomiċi u tas saħħa fl-Unjoni Ewropea jekk ma ndirizzaw din il-kwistjoni kif suppost u jekk ma naħorġux ir-riżorsi biex inneħħu l-inugwaljanza l-pis tal-kanċer huwa teddita għas-sostenibilità tal- eh, sistemi tal-saħħa fl-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea tituħum mezzi biex tindirizza din il-ħaġa kif suppost jekk nitkellmu fuq prevenzjoni, eh, kura, diagnosi u affarijiet oħra ovvjament qed nitkellmu fuq sobija, però eh, din il-battalja nistgħu nirpuha biss jekk ikun hemm is-sem ta' kulħadd u kif ukoll il-pazjenti li jkunu involuti biex niżguraw li jkun hemm skambju tal-aħjar prattika irti ikun hemm u għajnuna għal din is-subija. Nittama li l-Komissarju jgħadir wol jew jiżgura li din is-subija toħroġ bir-riżultati. Nixtieq nisħaq fuq punt partikolari seħħa fuq il-Komissjoni biex li cdc li hemm bħalissa tiġi użata u anke il-miżuri fuq mart li ma jittieħedx. Hemmhekk nistgħu nigwadanjaw mir-rakkomandazzjonijiet u l-arfin espert. Aħna rridu wkoll naraw li l-ġlieda kontra l-kanċer twassal għal mira li lkoll koll għandna nżomm quddiem għajnina li naqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa u sur Kommissarju jiena tassew nistenna bil-ħerqa li narakada fil-jum ta' drittijiet għal pazjenti għax huwa importanti dan għal gruppi li jieħdu ħsieb il-pazjenti u l impentijak tiegħek huwa importanti għalihom il-koll. Grazzi ħafna l-Sinra Parvanova. għal minuta issa is-Sinjura Leotard. fissam il-ġiwi NGL. Grazzi. Il-kanċer hija marda kera. Saftit iglu, ħadd ma se jagħmel xejn kontra din il-marda. Issa għandna stennijiet għal ta' ħajja, imma dan iżid ukoll probabilità li wieħed jimrad bil-kanċer aktar ma jkun hemm eh, popolazzjoni li tixxi, aktar eh, jkun hemm rata akbar tal-kanċer. Irid ikun hemm politika immirata. Irid ikun hemm programmi ta' screening ikunu mirati u anke mediċina apposta fuq li tiġilet kontra l-kanċer. Dan kunu mandom ikunu żewġ miri. Tinni net jidu nħarsu lejn l attakar sinoġi li jeżistu fl-ambjent Per eżempju, l-asbestos fil-kwamar fejn eh, neħxu, anke flikel, xi minn daqiet, ikun hemm karsinoġeniċi, l-Unjoni Ewropea trid eh, tagħmel xoda li tħares il-konsumaturi anke jekk eh, l-interess industrijali ibatu. Imma importanti fl-aħħar mill-aħħar nħarsu s-saħħa tal-konsumaturi. Grazzi ħafna fissem li FD għal-minuta Sinjura Rosbach. Grazzi ħafna il-kanċerija Marda Kerra u għadna kem jena nafu xie twassal eh, għal din il-marda. Persuna tista' tkun ġenetikament predisposta għal din il-marda l-enzimi jistaw iwaslu għal din il-marda plisess bħal xi virus. Zox miljon ruħ. Mitu minn din il-marda s-sena l-oħra. Allura tajb li l-Kommissjoni ħadet l-inizjativa biex iddaħħal programm ambizjuż biex il-kanċer jiġi mill-ġilet fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandi żewġ mistoqsijiet il pożizzjoni tal-Kommissjoni f'dak li għandu x'jaqsam mar-riċerka. Ħadd ipprevedu miżuri biex tiżguraw riċerka. X'inhi l-importanza li qegħdin tagħtu r riċerka X'inhi l-pjorità li qed tagħtuha? Hemm bżonn li wieħed jara kif ħan konkretizzaw dawn il-miri ambizzjużi fir-realtà. Wieħed jista' tassew jirdoppja l-isforzi tal-iskini ta' isiru bħalissa fuq livell tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura Rosba. Għal minuta u nofs is-sur Tanasescu. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lis-Sur Peterle għax-xogħol kollu li jagħmel fuq dan ir-rapport. Id-dejta medika turina illi l-kanċer hija tieni kawża ta' mortalità tal-bnedmin, nisa u rġil. dini opportunità ġdida din is-subija li għaw għal dal-persuni li intlaqtu minn din il-marda kera kif kolla raba tagħhom. Huwa importanti ħafna li l-kooperazzjoni tkun waħda kontinwa u permanenti sabiex ikun hemm sim tal-arfin li għandna u sabiex insibu soluzzjoni tal-isfidi l-ġodda li nqalgħu. Hemm bżonn allura l sobija Ewropea fuq il-ġlida kontra l-kanċer tagħmel l-aħjar użu tar-riżorsi, tal-kompetenzi u tal-mezzi illi għandhom l-istati membri kollha. Riżultat irreġistrat fil ġlieda kontra l-kanċer madwar l-Unjoni Ewropea għandu jitqiet għad dispożizzjoni tal-pajjiżi kollha fl-Ewropa. Grazzi ngħaddu għall-kellima l-oħra issa għal minuta is-Sinjura Estrela. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Il-ġlida kontra l-kanċer ċi tkun priorita Madwar 30% ta' tipi differenti ta' kanċer jistgħu eh, wieħed jista' jilqa' kontrihom u l-effetti wieħed jista' jinqashom jekk ikun eh, mod ta' kif wieħed isib din il-marda aktar kmieni. Kull sena madwar l-Unjoni Ewropea maktar minn 265.000 mara li jkollhom kanċer ta' sider u iż-żieda żdiedet fost il-tfajliet eh, fuq nisa li jkunu għadhom żar u 25.000 mara kull sena jmutu minħabba l-kanċer tas-sider. Aħna naħsbu illi jekk kun hemm programmi ta' screening u ta' telqin ċertu kanċers eh, eh, ċertu tipi differenti ta' kanċer eh, nistgħu nevitawhom hemm bżonn illi daw il-programmi ta' tilqim u ta' screening għanna nifirxuhom għal nisa kollha li jistgħu jigwadanjaw. Rridu nrawmu kuxjenza fost il-popolazzjoni fuq l-importanza tal-screening u li tinstab il-mardat mini kemm jista' jkun Allura tassawn il-qadin l-inizjattiva li qed tieħu l-Kommissjoni. Grazzi ħafna l sinjura Estrella, issa għal minuta is-Sinjura Antonescu. Grazzi ħafna, Sur President, jiena wkoll nixtieq nirringrazza l rapporter Fil-komunikazzjoni tagħha l-Kommissjoni qed tgħid illi l għata testi ta' screening fih l-Unjoni Ewropeja huwa il-daqs u taħt id-daqs tal-numru eh, minimu li wieħed jista' jagħmel. Ir-riċerka għamlet progress l-ispejjeż tat-testijiet eh, naqsu u l-pressjoni biex issir l-screening żdiedet. ċertu tipi ta' kanċer eh, jistgħu jiġu skrinjati fanqas minn sitt minuti Kien hemm riċerkatura rumena li żviluppat sistema fejn ikun hemm ehm, screening preċiż ħafna u allura ittejjeb ir-rata ta' sopravivenza wara. Din l-invenzjoni nixtieq li eh, tiddaħħal f'din ir-rakkomandazzjoni li qed issir ħalli Eh, tiddaħallu jgwadanja minna kullħat. Issa, għaj minuta. Is-ħobija Ewropea, imnedija mill-Kummissjoni Ewropea, hija indisponsabbli biex niġġieldu kontra l-kanċer għax kif edna din hija t-tieni kawża ta' mortalità fl-Ewropa. Imma hemm diskrepanza kbira bejn l-Istati membri b'mod partikolar f'dak li ntixaqsam mal-kwalità tal-kura u l-aċċess għal din il-kura skont statistika li ħarġet dan l-aħħar fil-pajjiżi tan-naħa tisfel tal-Ewropa hemm probabilità darbtejn aktar illi eh, raġel intlaqat mill-kanċer mill fitra muntana tal-Ewropa. ura din eh, sħubija edemek biex naqdu l-ċittadin biex innaqsu dal l u l-ingwaljanzi. Il-Kommissjoni Ewropea Għandaj jkollha eh, fondi biex tirriċerka fuq din il-ħaġa. Hemm riċerkatura rumena li skopri dan it-test ġdid tal-screening u eżempju konkret tar-riċerka li għandha tiġi finanzjata. Kif intqal dan huwa test illi jdu manqas minn sitt minuti. U daw l-affarijiet għandna nagħtuhom il-valur tagħhom. Eh, Grazie ħafna. Il-Signora e Skenerova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 pazjenti tal-kanċer. Ma ninsewx li ħafna drabi familji u pazjenti iċedu fil-ġlida, rridu nkoraġġixxu l-familji m'għandniex nabbandunawhom. Meta membru tal-familja ikollu l-kanċer, rridu naħsbu mhux biss dwar dawk li jsofru mill-kanċer imma dwar il-familji tagħhom. Kura m'għandix tkun provduta biss fid-djar, imma l-pazjenti għandhom ikollhom aċċess għal starijiet speċjali, ward speċjali għandu jkun hemm ukoll hospices li jipprovdu kura sal-aħħar. Grazzi ħafna tal-opportunità li tajtni, Sur President. 3.9 miljon ċittadin Ewropew u ma eh, koll jom mirdu bil-kanċer kull sena. U xejriet komplu kifin ma juru li n-numru ta' persuni li batum il-kanċer ħajr doppja fil-20 sena li jmiss. Irridu ovvjament nindirizzaw il-pjaga tal-kanċer. Il-kanċer huwa kawżat ma' ħafna affarijiet. Tipjib, mżejjed, dita ħażina, nattività, aċċess ta' alkohol, dawn huma kollha jikkontribwixxu u hemm bżonn illi fuq livell Ewropew ikonna strateġiji ta' saħħa u nsaħħu dawn l-istrateġiji jkollna riżorsi neċessarji il-detenzjoni li nidentifikaw il-kanċer f'mod mod bikri għax essenzjali. Ħafna nis, ħafna ktar nis imutu jekk dawn ma jsibux il-kanċer fil-ħin. Da' 750 miljon euro ġew votati taħt seba program AFAS għal-kanċer u nittama jkun hemm iktar fondi fis-sin li ġejjin pal konklużjoni xtaqt nirringrazzja dawk li f'pajjiżi jiprovdu kura eccezzjonali għal pazjenti tal-kanċer. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Gallagher. il signora Vertman. Signori, Is-saħħa hija ħaġa importanti ħafna għandna nippreservaw il-kanċer hija problem madwar id-dinja. Skont WHO 13% tal-2004 13 mitar imwiet kienu mill-kanċer, 3.2 miljon persuna fl-Unjoni Ewropea timret bil-kanċer kull sena. Kanċer tal-pulmun, tal u tal-sider li huma l-aktar kanċer komuni li għanna u rridu niżguraw illi nibqaw saħitna fit-tur, prevenzjoni aħjar mill-kura u dan ukoll huwa riflessa hawnhekk l-aktar approċ effettiv u li konna screening. Grazie ħafna, Signor Verman. Sur Kelly, Eh, Dinja marda kera ħafna u f'pajjiżi stess persuni żgħażagħ u eh, anzjani mutu kull sena l-istatistikaturi li terz ta' tal-popolazzjoni tiġi effettwata, però sar ħafna progress. Eh, infermiera u tobba li għedz jagħmlu minn kollox biex jitrattaw il problema ma bżonn aktar flus speċjalment dwar ir-riċerka. Hemm rol importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea hawnhekk ukoll. Li nagħmlu flus disponibbli għal riċerka l-ewwel nett u wkoll nappoġġaw kooperazzjoni mal-istituti li qed Unju ma karika timmi riċerka, jek namlu dan jinnixen namlu ktar progress fil ġajjien u ħajkunem anqas nis illi jispiċaw jimirdu bil-kanċer u jmutu minnu. Is-sur Morvaj, is-sinjura Morvaj. Sosnál személyesebb hang. Grazie ħafna, dispeċini forse jissa ħankun iktar personali fil-kommenti tijaj mtam qabel ma qabel, pero t-nitkelmu fuq il da kontra il-kanċer ħafna qalu kemm hija kera din il-marda kemm tħalli mit fitmi. Ma stajċ ma naħsebx fuq erba' snin ilu meta anka jiena imrat bil-kanċer. U fil-fat f f'terapija estensiva għal ħafna ġimgħat u issa però edawnek. hawnhekk. Sejt membru tal-Parlament Ewropew għandi tlet titfal u nista' ħajja eh, normali. Nixtieq nħeġġeġ iċ Ewropej kollha sabiex jagħmlu screening. U fl-istess ħin xtaqt ukoll nħalli ħsieb għal dawk li huma morda. Qatt abbandonaw it-tama u eh, il-kom kull suċċess għal ġejjini, grazzi. il komissarju Sur President, jina ninsab sodisfat ħafna bil dall-entużjażmu li għaw f'dan il-Parlament illum biex eh, ninaqdu flimkien f'din il-ġlieda kontra din il-marda tal-kanser. Nixtieq nirringrazzja l sur Peter Le tar-rapport li għamel, għandna nirringrazzjah, U nixtieq nirringrazzja wkoll lil eh, Madam Morvaj li għadha kemm tkellmet issa illi tatna l-aspett ta' tama, l-aspett pożittiv illi mhux kollox mitluf kontra din il-marda. Issemmew ħafna punti, ħafna mill-ħsibijiet li kellkom intom fil-Parlament ġew mogħtija konsiderazzjoni fil-komunikat tal-Kummissjoni u niggarantilkom li s-suġġeriment li qegħdin tagħmlu llum u li għamiltu fir-rapport jingħataw konsiderazzjoni bir-reqqa meta niġu biex nipprogrammaw l-attività eh, tagħna. Fuq il-fattur ambjentali nista' ngħid li hija realtà li l-ambjent huwa fattur importanti ħafna bħala determinant f'din il-ġlieda kontra il-kanser. Però rridu ngħidu li l-istandards għoljin li għandna fl-Ewropa llum jgħinu ħafna biex titnaqqas l-inċidenza ta' din il-marda u għalhekk aħna għandna nżidu l-impenji tagħna biex nibqgħu nassiguraw il-żamma ta' standards għoljin fl-ambjent. Fuq ir-riċerka wkoll hija xi ħaġa li rridu nkomplu nenfasizzaw fuqha. Issa illi l-industrija tal-farmaċija, il-farma, hija parti mill-dikasteru, mill-funzjoni li għandu għandi jiena bħala kummissarju, għandna possibilità ħafna ikbar illi naħdmu mal-industrija biex eh, nippruvaw nikkoordinaw forsi ftit aħjar il-riċerka illi ssir u nassiguraw l-effikaċja ta' din ir-riċerka. Jiena waħda mill-kolonni li fuqha rrid nibni l-attività f'dal ħames snin li ġejjin hija li nassigura kemm jista' jkun illi ikun hemm aċċessibilità wiesa' kemm jista' jkun għall mediċini li jiġu fuq is-suq għaliex waħda mill-problemi kbar li għandna fl-Ewropa li semmit hawnhekk illum ukoll hija l-inegwaljanza li hawn f'dak li hija s-saħħa u din hija xi ħaġa li rrid nassiguraw b'mod speċjali bl-aċċessibilità tal-mediċini li jiġu fuq is-suq. Nagħġa' nirringrazzjakom, eh, Sur President, l-aħħar nota tiegħi hija li rridu nkomplu naħdmu kemm nifilħu biex nikkonvinċu lin-nies aħna lkoll fuq l-importanza tal-prevenzjoni, ta' screening pereżempju, u l-iktar l-iktar semma ħafna hekk il-kankru tas-sider illi huwa importanti li meta hawn il-faċilità tal-screening f'ħafna pajjiżi li għandna fl-Ewropa, jekk mhux f'kollha, rridu nħeġġu lin-nisa tagħna biex imorru għal dan it-test. Thank you very much. Grazie, Sir Komissarju. Grazie Hafna. Is-Sur Peterle. Grazie Hafna. Dan id-dibattitu tal-lejla kien pieċir u nirringrazzjakom il-kol għax għal-klim kom, nħu għost għet nitkelmu l-istess lingwaċ u li għan l-istess miri. Nasab il-kol għanna għarfin ċar ħafna fuq il-kontest wisa u raġunar, pero u kol nemnu illi għanna bżon disħobija. Iktar kmini ma kienx fadal li wisħin sabiex nitkellem dwar eh, stil ta' ħajja li jkun aktar san, jien nasib li hawnhekk ukoll nistgħu nagħmlu aktar. Aħna għanna nservu ta' eżempju u għanna bżon nipromuovu stil ta' ħajja li jkun aktar san jina u kol kont vitmi, vitma ta' djanjozi differ, simili pal dak ta' sinira modfaj, xtaq nifirħila għarrebħa taħħa fuq din il-marda naħseb illi danu mota tajjeb ħafna kif niżguraw illi il-kanċer ma jfissirx neċessarjament eh, pena l-mewt. Jina xtaqt nirringrazzja l-Komissarju l-attenzjoni tijaw, nirringrazzja taw kol tal-li ħabbar attività aktar accelerata f'dan il-qasam. Il-kanċer għanda dinamika taħna taħħa u aħna nkunu dinamiċi wkoll. Nirringrazzja l-Kummissarju għal eh, kooperazzjoni mirrib qrib fil ġejjini Il-kooperazzjoni tagħna kienet eżemplari u flimkien nistgħu niksbu ħafna aktar. E permettu li ngħid ukoll eh, fil-qosor ħafna li aħna l-darbohra għadna grupp eh, jismu membri kontra l-kenċer. Issa, bil-grupp il-ġdijt, nasab li ħanatu enfasi akbar fuq prevenzjoni. Grazie ħafna l-kol u l-kol il-lejli tajib. La Grazzi, Sur Peterle, issa l-votazzjoni fuq din ir-rapport teħet għada. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l agenda